xi Njuri, mela aħna se niftu din il-laqa konġunta tal-Komitati MV u Agri. Jena kontent illi n-naxilna eh, n-nexxilna ninaqdu ma'kom barra li kena parti tal-laqa tana separata fejn id-diskutejna punti importanti dwar l-agrikoltura l-izvilupp rurali u qabel kena delegazzjoni mill- Ministeru tal-Agrikoltura fil-Brazil. Kienem senaturi, membri tal-Parlament u kienet laqa tassew interessanti. Kienem zan sitra anki il-Ministru. Ġifiri skużawna illi ġejna ftit tard, ma dik kienet ir-raġuni. Mela, għanna l-reġim ta' interpretazzjoni bil 23 lingwa, dokumenti sibuwom fuq il-website tal-parlament taħt e-meetings u nfakkarkom illi din il-laqa qed tiġi imxandra. Issa rridu naddottaw u napprovaw il-minuti jekk ma ħadd illi għandu xi oġġezzjoni għal minuti tal-laqa ta' 23 ta' frar nista' nassumu li dawn il-minuti sa ġew approvati. Sinjuri, marriċ noqot intawal jena, marriċ noqot namel xie introduzzjoni twila, għalli xan ikun nuqqas ta' rispet għallejn il-relaturi illi zgur jafu s-sujġet tagħhom ferma aħjar mill nafu jena. Sfortunatament hemm xi problemi eh, moj uh, Sinjura Moj eh, waslet seta saltart minħabba eh, li titira taħħa telqet tart u għalek il-Sinjura Sommer se t-prezenta dan il-rapporter waħeda nati għal-mikrofonu mill-ewel biex ma naħlu xħin kif għatilkom marriċ nuqot intawal jena. Mela, Sinjura Sommer, kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Il-lan tal għatallum u id niddiskutu l-emendi fuq din il-proposta dwar li klonar. Irrit uh, eh, kolli li jina kont pjuttost sorpriz anzi skantajt, li minkejja fatt li kienem ħafna unità u bil bejn il-gruppi din hija ħaġa pożittiva. Xorta waħda minkejja li l-unità hija uh, sinjal ta' kreattività xorta nexxilna nippreżentaw 136 emenda. Ma jekk wieħed ħares lejhom dawn l-emendi taraw illi dik l-unità hija riflessa wkoll fl-emendi għaliex ħafna minnhom uh, jixtiequ illi ifissru l-istess ħaġa jiena u l-kollega Ġulja Moj ridna nħu dawn l-anijiet u koll għalek ħafna mill-emendi u ma simili u nkella identiċi għal dak li suġġerejna ħna stess. Pal per eżempju talba għal proibizzjoni fuq l-importazzjoni u t fis-suq li testendi mhux biss għal annimali klonati imma il-prodotti derivati minnhom u anki discendenti tagħhom u anki il- talba biex ikun hemm ċertifikati għall-importazzjoni biex niżguraw it-traċċabilità din ukoll hija xi ħaġa li issibuha fir-rapport tagħna l-isport u eh, avvenimenti kulturali eh, talba biex dawn ikunu eżentati fil-fatt din hija xi ħaġa li tmur kontra dak illi ktibna aħna fil-rapport, aħna ridna biss li kunem eżenzjoni għall attivitajiet ta' riċerka. u din hija emenda illi tresqet mill-ħodor jiena tkellimt ma' xi kollegi u jiena ukoll ressaqt emenda ġdida dwar l-avvenimenti sportivi. Għaliex ħassejt illi forsi il-sport ma kienx ġi kopert b'mod ċar biżejjed aħna nitkellmu dwar l-klonar tal-annimali, u annimali li huma miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta' bedja. Imma jina rrid niżgura li l-annimali li huma miżmuma għal finijiet sportivi u kulturali u koll ikunu inklużi. U dawn m'għandhomx ikunu jagħtu xi lok għal abbuż mill-proibizzjoni illi aħna rridu nimponu fuq l-klonar kienem suġġerimenti interessanti illi għamlu għom il-ħodor definizzjonijiet ġodda tal-klonar, per eżempju. Anki l-klonar tal-embrjoni. Hemm ukoll emendi illi jesprimu opinjoni kompletament differenti minn dik espressa fil-rapport jiġifieri dawk illi jridu jillimitaw dawn għal l-klonar tal-annimali u tal embrijuni u xejn aktar u kien hemm ukoll ħafna idejat Eh, li jesprimu opinjonijiet vera divergenti, per eżempju proibizjoni, importazzjoni ta' eh, laħam minn pajjiżi illi jippermettu l-organizmi modifikati ġenetikament u anke li klonar le. Aħna eh, dana ma xtaqniex illi ninkludu fil-rapport tagħna mhuwiex il-għan ta' dan ir-rapport jiena flejtom sew il-lemendi. u se nerġa' nitkellem ma' Julia Moj dwarhom aktar il qoddim u naħseb illi se jirnexxinna naqblu kemm fuq ir-rapport u anki fuq l-emendi kun jihdu pozizjoni dwarhom għalhekk kollegi jiena napprezza illi kieku tispiegaw li xaħut mill-emendi li ressaqtu intom dan huwa fl-interess tagħkom kif ukoll fl-interess tiegħi għaliex tridu tikkonvinċuni b'mod partikolari jekk jiena edha eh, hawnhekk illum nirrappreżenta li nifsi u anki l Shadow Rapporteur. Tridu tikkonvinċuni. Grazzi ħafna, issa nistenna biex nisma' dak li għandkom tajdu intom. Grazzi ħafna, Signora Sama. Mela, ħalli nibdew kif nibdew dejjem nibdew biex shadow rapporteurs sakemm u xaħat tiħor ieħor illi jixtieq jintervjeni immedjatament jien hawnhekk qudiemi għandi lista. Għal l-ewwel parti is-Sinjura Ajuso. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Le, laqqa se nitkellem għal żewġ minuti jiena jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporteurs, is-Sinjura Moj u s-Sinjura Summer għal rapport għalix eh, dinija ta' sew problema pjuttost komplikata. Meta għet ħares lejn l-emendi naħseb illi il-rapporti eh, mumiex tal-efsa mumiex xjentifiċi huma xjentifiċi għaliex isiru minn xjentisti u bbażati fuq xogħol xjentifiku li jiġi publikat fi rivisti xjentifiki ta' madwar id-dinja, jiġifieri aħna ma nistgħux ngħidu illi dana uh, mhuwiex xogħol xjentifiku għaliex qed minn nies illi jafu xinu ma jagħmlu. Mbagħad ħaġa oħra li hemm semmija fl-emendi il-diversità biologika, eccetera, li danu imur kontra diversità biologika. Jew inkella anki l-istess, jagħmel l-istess kif tagħmel l-inseminazzjoni artifiċjali, l-klonaċ ta' eh, tal-annimali dinja teknika illi s-saħħaħ il-kwalità tal-annimali hija l-istess eh, dak li għamel per eżempju it-traf ta' dakir ma f'dan il-kas huwa animal li qed jiġi klonat li huwa l-istess bħal eh, il-proġenitur tiegħu. Nistgħu ngħidu fuq il benessiri tal-annimali imma ma nistgħux ngħidu affarijiet li mhumiex minnhom u naħseb dana eh, mhuwiex den ta' dan il-Parlament u ta' dan il-Kumitat dan huma s-suġġetti li jiena xtaqt nikkumenta dwarhom aħna nistaw eh, nitkelmu kontra, nistaw najdu illi dan imur kontra il-benessiri tal-annimali, jekk aħna ma rridux annimali klonati fl-Unjoni Ewropea, tajjeb wis, imma ma nistawx najdu jew immeru affarijiet illi huma provati mix-xjenza. Dak huwa dak li jiena xtaqt nikkontribwixxi u grazzi ħafna. Żewġ minuti, President, ta' segdom. Bardzo dziękujemy. E, pani poseł Sarbu. Grazie. Grazzi ħafna, Signora President. Il-qassam ta' applikazzjoni ta' din il-leġislazzjoni ħafna emendi inkluż dak tal-ko-relaturi tkellmu dwar qassam ta' applikazzjoni biex issemmu il- il-discendenti ta' dan l-animali klonati, iva dan huma kollha parti minn proċess fihom ġeni illi b'mod apposta ġew izolati u riprodotti issa jekk aħna qegħdin kontra dan il-prinċipju ta' klonaċ irridu wkoll ikunu kontra dawk il-xiri ta' prodotti minn annimali klonati għalhekk aħna imma aħna ħlaqna Eh, talba għal dawn il-prodotti l-emendi jridu jiċċarraw il-fatti li ċertifikati ta' importazzjoni jridu jippruvaw li l-annimali jew il-prodotti illi eh, jiġu minn dawn l-annimali mhumiex minn annimali klonati jew il-discendenti tagħhom hekk il-produtturi Ewropej u kummerċanti mhux se jkollhom obbligu illi jużaw ċerti sistemi ta' traċċabilità biex jevitaw pis amministrativ kbir wis umbad dwar il-proibizzjonijiet temporani jew permanenti ħafna mill-elementi tagħna jipprovaw joħolqu proibizzjoni permanenti minn flok waħda temporanja. Naqbel, naqbel għaliex eh, proibizzjoni temporanja tista' tagħti sinjal li ma jkunx qawwi biżejjed l-modifikazzjoni tal-leġislazzjoni hemm ukoll emendi illi jitolbu emenda ta' dan it-tip biex wieħed iqis u jikkonsidra l-opinjoni politika ma naħseb li l-Kummissjoni għandha tidħol iktar fid-dettall ta' din l-opinjoni pubblika l fatt li din tista' tevolvi anki fir-rigward ta' suġġett tal-klonar u dan il-prodotti tal-ikel illi eh, huma ġejjin minn annimali klonati forsi l-opinjoni pubblika ma prodotti ta' dan it-tif, jina naqbel wahna bħala rappresentanti tal-ċittadini irridu nisimaw xiajdu xiet jitolbuna u anki nikludu fir rapporti tagħna u anki fin-negozjati tagħna mal-Kunsill. Grazzi ħafna. Signora Aguilera, żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Jena ovvjament eh, koll irrit nifraħ li żewġ eh, rapporteurs, il-Sinjura Samra f'dan il-kas li qed hawnhekk magħna llum. Jena xtaqt najt li l-emendi illi prezentajt imorru fid-direzzjoni ta' pożizzjoni tan-nofs intermedja bejn il-proposta tal-Kommissjoni u il-proposta tal-rapporteurs f'ċerti punti li nixtieq issa nitkellem fuqhom fil-qosor, jiena kont eh, naqbel ma' din il-proibizzjoni temporanja, imma laqqas ma jidher li ħaġa ħażina li nibatu messaġġ ta' proibizzjoni li tkun permanenti. U li jekk wara nindunaw illi m'hemm ebda riskju, mela mbagħad il-leġislazzjoni kollha tista' tinbidel imma il-pozizjoni tiegħi hija pożizzjoni ta' nofsi ta' triq. Issa, fuq punt importanti ħafna illi nixtieq nisħaq fuq. Jiena naħseb illi il rapport xjentifiku hawnhekk naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Juso huma rilevanti ħafna. Għalija huma rilevanti ħafna ħafna meta nitkellmu dwar l-etika Jina nitħasseb iktar u ukoll li hemm kwestjoniet etiċi, imma etika kulħadd għandu tiegħu u kulħadd jgħid li jrid u jifhem bija li jrid għalhekk li wieħed jinkludi l-etika fir-rapporti dinja xi ħaġa li tħassibni b'mod partikolari rapporti xjentifiċi u jiena jrid ngħidilkom illi fl-emendi illi preżentajt iva nifhem il-diffikultà li hemm bid dixxendenti ta' annimali klonati huwa diffiċli ħafna illi wieħed jidentifikhom din bis ma rridux ma ejjew ma naħolqux standard li tkun impossibbli li wieħed japplikaħ fil-prattika. Pan Nikolson. Grazzi, l-Onorevoli Nikolson. Le, Sur Signora Melada. Grazzi ħafna, Sur President. Il-klonar hija teddida inaċċettabbli għal benessiri tal-annimali. U bħalissa din il- dan ir-rifjuta cloning hija xi ħaġa unanima, ħaġa ċara u aħna ċara wkoll aħna rridu regolamentu mhux direttiva. għalix dan jiprovdi għafas legali aħjar għal 28 stat membri ġifri dinja xaħġa illi aħna sħaqna fuqa u naħsbu illi li ktaħġa ħaġa li importanti li titkun inkluża illi aħna rridu nqisu b'attenzjoni kbira. X x'riski hemm bil ħol ta' ta' dan ir-regolament il-Kummissjoni tista' tara jekk hemmx regolamentazzjoni eċċessiva u għandha tuża sistemi tagħha biex tara wkoll xi spejjeż tista' twassal għalihom u tevalwa dawn l-ispejjeż. Aħna nasbu li jekk kien huwa possibbli teknikament m'għandniex noħolqu pis addizzjonali għal partijiet konċernati b'mod partikolari għall-importaturi Għalina u importanti li l-emendi tagħna għandhom jiġu adottati. Grazzi ħafna inkomplu bi shadow rapporters għal żewġ minuti u mbagħad għal minuta mill-bqija tal-kellima is-sur Lavija. Grazzi ħafna. Issa nistaw inkomplu bis-sur Fedeli. Iva, grazzi ħafna. Naħseb li dan il-fajl huwa importanti għaliex se jiddeċidi wkoll il-mod kif aħna nħarsu l-innovazzjoni u t-teknoloġija fil-produzzjoni agrikola jiena nemmen illi ħafna drabi hemm ħafna fantaziji ma dak li aħna nafu huwa li l-użu tal-klonar illum jagħmel ħafna ħsara lill-annimali innaqsilhom il-benesseri tagħhom din hija xi ħaġa li rridu nqisuha. L-Kummissjoni għandha raġun meta tajt li hemm bżonn li jkollna proibizzjoni u din għandha tiġi riveduta li xi teknika għandha tista' tinbidel u tista' twassal xi ħaġa pożittiva fl-aħħar mill-aħħar għalhekk l-idea li jkollna proibizzjoni permanenti ma nafx jiena x'inhu permanenti. Il-kollega tiegħi tal-SND aħna eh, dejjem eh, nistaw imbidlu il-leġislazzjoni. Naħseb illi b'mod unanimu hawnhekk aħna rridu proibizzjoni, imma jiena nixtieq illi jkun hemm il-possibilità ta' reviżjoni biex niskuraw illi aħna man xeklux it-teknoloġija u sistema illi tista' tagħti riżultati tajba minn hawn 20-30 sena jew anki 5 snin fejn min jaf naħs importanti illi ikonna importanti li ikonna aċċess għal materjal ġenetiku ta' kwalità tajba. Aħna ma nistawx noħol u mużew mis-settur Ewropew tal-agrikoltura rridu nibqaw kompetittivi u nafu illi hemm kontinenti oħrajn li huma qed ikunu innovattivi ħafna. Għalhekk li klonar għandu jibqa' possibilità u l-evidenza turi, xentifika turi illi memx Eh, periklu mill-ikel klonati jew ikkelli provdut minn discendenti tal-annimali klonati. Sa jekk aħna għandniex permettu ikkelli li jiġi mid discendenti tal-annimali klonati, dan għandna nagħmluh da bi preċizjoni għaliex qed ngħidu li forsi jkun ġenetikament perikolusi li wieħed jikkonsma ikkelli klonjat jina ma naħsibx li għanna nazawa din it-teknika l-lum, għanna nimxu fuq dak li aħna nafu li huwa fatti u mhux finzjoni rrid ikun ukoll fattibbli anke fir-rigward ta' discendenti ta' l-annimali eklonati. Ehm, iklonati. Naħseb li fuq dawn il-punti se jkun hemm xi differenzi f'dan il-kumitat. Grazzi ħafna. Eh, Grazie ħafna, president. L-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja l rapporters ta' rapport eċċellenti ħadmu ħafna u r-riżultat huwa tajb ħafna fil-ferma tiegħi. Imma nixtieq ukoll ehm, nattira attenzjoni tagħkom għax xifti tħassib minn ħadd tiegħi. Kif nafu l-kol, President, il-klonar huwiex fl-interess ta' ċittadini tagħna. Il-konsumaturi tassew protestaw kontra din it-teknika u maqqasmu fl-interess tal-annimali miex biss problema għall animal li xu klonati, imma u koll problema għall-annimali surrogati. Smajna illi teknika l-asmarret għall-aħjar. Memx progress xjentifiku u din it-teknoloġija ma saritx iktar effiċenti jew favur l-annimali ma nafx kif l-affarijiet se jmorru għall-aħjar laqas fil-futur u għalek, imbiss ħaġa waħda li nixtieq ngħid. Jiena nixtieq proibizzjoni totali mhux biss għall-annimali klonati imma kol mħabba raġunijiet oħra mhux biss relatati mal-bedja tkellimna u kolla proibizzjoni fuq il-ġajiet sportivi, kulturali, per eżempju, Naħseb hemm bżonn illi din il koll et tkopri l-klonar ta' skopijiet għal skopijiet oħra. Ma naħsibx li taċċibilta suppost ukoll tkun kwistjoni daqshekk diffiċli għax iċ-ċittadini huma tassew kontra l-klonar u għalhekk hemm bżonn niżguraw illi kunem etikettar sow. Tazzar tal-annimali. Imma hemm bżonn illi ikun hemm etiketti ċari ħafna għal prodotti kollha mhux biss għall-annimali imma wkoll fiha tagħhom. Ja, vielen Dank. Äh, Kellim li mist, grazzi ħafna is-sur Housling. Qed niskanta kemm qed naqblu, imma ovvjament <laughs> hemm differenzi anki fid-dettall, hemm son nimur kontra dak li qal kollega tiegħi mill-Partit Liberali ma nistgħux nħallu eh, ndaħlu kollox jew ndaħlu xejn jew ma ndaħlu xejn. Il-konsumatur irid proibizzjoni totali. Mhux il-bib imbexxaq U għalhekk bħal bidwi Ewropew aħna mus sensiru biċċa ta' mużow, anzi. Bil-kontra, naħseb illi għandna bżonn naraw kif nistgħu nużaw teknoloġiji oħra biex inkunu iktar innovattivi. U għalhekk naħseb illi l-liġi, l ġijiet fuq il-beressi tal-annimali hemm bżon eh, jgħerdu din diskussjoni għax din il-liċi hija b'saħħitha b'sed biex ġustifika projbizzjoni fjar nifisha. Memx bżonn diskutu laqas bis-sem teknoloġija żviluppata biżed biex tavvanza il-benessi tal-annimali hemm saġ nar sħiħ. U għalhekk hemm ħafna tbatija tal-annimali konnessa mal-klonar issa fuq iż-żar tal-annimali, għandu fuq l-importazzjonijiet forsi wieħed jista' jgħid illi dak li huwa importanti għall europa jista' jkun intraċċat għall animali mhux ikklonati. Brina sistema fl-Ewropa fejn nistgħu ngħidu ċerta ċertezza minn fejn jiġu l-annimali u dinja xi ħaġa li hemm bżonn inħarsu u lek ma naħsibx illi emson indajfu d-dispozizjonijiet ta' discendenti ta' dawn l-annimali emson li nkomplu nżommu il-livell ta' protezzjoni li għanna issa fl-emenda tiegħi dak li għat u fl-emenda jingħad li definizzjoni tal-Kummissjoni tal-Iklonar mhuwiex biset għax ma tkoprix l-istat attwali tat-teknoloġija mson tiġi estiża u jiena ressaqt emenda f'dan il-kuntest. Grazzi ħafna issa sulla fronte. Grazie Presidente. Grazie President. Aħna ma ressaqnix emendi, malar malar mela. Rajna il proposta tal-Komissjoni Ewropea diġa kienet mafqa so, kien hemm iva xiftit lakuni imma dawn eh, minħabba il-ħidma ta' żewġ rapporters stajna iġifir nkopruhom u mbagħad hemm affarijiet li ilna nirrepetuhom per esempio biex tinkludu prodotti eh, li jiġu mill-animali li jiġu klonati, nwessaw l-proposta l-animali kollha, mhux biss ta' trobbija mhux biex l-speċi li kienu aċċettati taħt l-ewwel proposta, rajna wkoll l-bidla ta' direttiva regolament biex tkun iktar stretta u naqbel mal-rapporter illi neħu dan il-perjodu eh, temporanju si proposta definitiva biex hekk mbagħad forsi l-xjenza toħroġ b'affarijiet oħra fil-futur imma għalissa m'hemmx raġuni għaliex nilimitawha fiż-żmien. U għalhekk naqblu mal-biċċa l-kbira tal-affarijiet li ħarġu biha mill-Kommissjoni u nħeġġu eh, anki naraw li l-ċittadini u kol ħeġona biex inkomplu eh, inżommu insommu l kolp Grazzi ħafna. Issa, nibdow bit-tini round u minuta u nofs għal kull kellim u nibda bissu Dortman. Iva, grazzi, President. Xiftit sninilu kena situazzjoni fejn kena trialogu illi falla. U jina kontem. Jidaj ċar illi marduxi konna ħalib jew laħam liġi mill-animali klonati u ħadd fid-dinja ma jklona l-annimali biex imbagħad joqtolhom għall-laħam. Din mhix il-kwistjoni. Dak li wieħed jagħmel bis-semen ta' dawn l-annimali klonati. U għalhekk għandna bżonn nikkonsidra bir-reqqa ħafna kif nistgħu navvanzax kif qal tajjeb il-rapporta, għanzi qalet tajjeb il-rapporta li s-njura s-sama ma rridux nimblokkaw l-importazzjoni me pajjiżi terġi, iċifiri dawk il-pajjiżet ma jistgħux jipattikaw l-klonar, pereżempju konsinja merkanzija ta' laħam minn stat Amerikan. Kif se nkunu nafu kif in-nannu ta' dan l-annimal eh, ġi klonat xew le? U lekk bżonn nkunu pragmatiċi, realistiċi, naraw dak li huwa possibbli li nagħmlu. U intraċċara lissa mhux possibbli sakemm ma rridux niżolaw kompletament is-suq tas-semen għal bqija tad-dinja tant xi ħaġa prattika skonti, ma hemm alternattiva nippruvaw nikkonvinċaw bqija tad-dinja li segwi l-eżempju tagħna. Jew l-alternattiva ħarja tkun illi naraw id dixxendenti tal-animali klonati u dixxendenti tagħhom li nsibu kompromess biex ikunu nistgħu nkopruhom. Naħseb illi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet illi mhumiex fattibbli. Grazzi. Thank you very much. Grazzi lilek. Issu għanju. Nħoss illi qegħdin nanticipaw ġirja sħiħa lejn prodotti klonati fuq is-suq. Ma nasibx li ħaġa illi sessir. Għaliex bidwi kun irrit iklona annimal, għaxu jikonsidra dan annimal u għata kwalità olja ħafna, u għalek irrit l annimali li kolla jkunu bħalu imma di miex ir-realtà għax ximkien fid-dinja dejjem se jkun hemm mal aħjar u l-klonar tiegħu se jkun dejjem tat-tieni kategorija u għalhekk hemm ħafna problemi nirrikonoxxi l-fatt b'mortalità miżjuda imma sku mhux forsi se dajjef jew tiġħad kull eh, vantaġġ ekonomiku tal-annimali klonati. U ta' nitkellmu fuq id-discendenti tal-annimali klonati hemm bżonn li wieħed isaqsi għaliex dan id descendent mhuwiex ikklonat jekk forsi kien l-aħjar għaliex indajfuh b'ġeni oħra. Għaliex qed nagħmlu hekk? Għaliex bidbi ikun irid jagħmel hekk? U lek qegħdin nitħassbu fuq xi ħaġa illi mhijiex se tiġri. Imma nixtieq il-naqsam magħkom dan il-ħsieb nafu illi n-nies jiċċaqalqu, jaġlu biex jiċċaqalqu u u koll il-mart tal-annimali ċaqlaq maħħom minn ma jkunu jridu u jiġu forti parti ta' dinja fejn l-annimali għandhom l-immunità problema partikolari imma fil-bija ta' dinja mumiex għandhom din l-immunità. Per eżempju l-epidemiji ta' naħal huwa possibbli li jkun hemm problema serja fl-Asja u mbagħad nxeret fl-Europa u bluzu ta' li klonar nkunu nistaw nrassu din il-problema u għalek jista' jkun hemm benefiċċju pożittiv għal kollox. Grazzi. Mr. Stefan. Grazzi, Onorevoli Stefan. Grazzi, kollegi. L-ewwel net jiena nixtieq ngħidilkom illi aħna Eh, ma kenniex bizzejiet ħin biex eh, naħsbu naħdmu fuq dan is-suġġett tal-klonaċ. Issa jekk eh, Eh, kieku ħaffifna daqsek biex nejnu il-produtturi tal-ħaxix u tal-frott u tal-ħalib. Naħseb l-affarijiet fl-Ewropa jkunu differenti ħafna illum naħseb li totalità tal-Ewropej huma kontra l-klonar u anki prodotti li joħolġu minn allimati klonati. Fl-Istati Uniti ħaġa differenti, l-oppost. Għalhekk jiena nistaqsi il-fatt li il-TTIP et jajdinna li ċertu standard sajri disparixxaw forsi għalek għedin nħaffud unħabirku tant fuq il-klonaċ danu dinja ipokresija il-Kommissjoni trid minn banda iżżomm il-proibizzjoni tal-klonaċ fuq l-annimali fit territorju tal-Unjoni Ewropea ma mingħajr ma ħad il-pozizjoni kontra il-kommerċializzazzjoni ta' discendenti ta' annimali klonati jew inkella dawk li jiġu minn pajjiżi terzi għaliex din il-prattika hija eh, proibita fl-Unjoni Ewropea għalhekk kollegi aħna xbajna, xbajna ħafna nisimgħu l-Kummissjoni Ewropea li mhix tiddefendi l-interessi tal-Unjoni Ewropea u tiftaħ il-bibien għall-Istati Uniti. Aħna ġbajna li jaħsbuna boloħ u li minkejja id-diskorsi li xorta waħda qed naraw illi għalla volek qed ikun hemm prodotti klonati ġejjin fl-Unjoni Ewropea, maħniex qegħdin nieħdu azzjoni biżejjed biex inħarsu l-kontinent tagħna. Grazzi. Grazzi onorevoli Gostet. Kommu kolleg. Għal kollega tijaj Dorfman, jina pjuttost sorprisa tal-dibattitu għax skantajt għax diġa inna nitkellmu ħafna fuq dan is-suġġett u kellna dibattitu mlaħmin sew għalin aħna kellna pożizzjonijiet fuq il-fatt li ma ridux li klonar u illum fil-fatt għawna aħna għedin naġlu nidħlu f'dibattitu bħalu. U jiena mħasba sew qed ninkweta ruħi ma b'nimu l-interess ekonomiku jekk insaqsu l-bdiba tagħna m'hemmx liħ ekonomiku tropija tal-annimali mandiġ bżon li klonar. U għawnek nafu illi ċittadini ma jiridux li klonar tal-annimali. E, kwasi kwasi għar mill kustoni tal-GMOs nistaw insaqsu, per eżempju, għalix inkunu obbligati bil-fors li konna debattitu għax hemm l-interessi kummerċjali hemm l-importazzjonijiet u hawnhekk ma nistaq ma nafx kif nistgħu nispjegaw l ċittadini Ewropej illi mħabba il-bilanċ tal-skambju kummerċali kunu bil-fors naċċettaw affajt li ma ridux fuq territorju Ewropew. Jiena hawnhekk jidispeċina ħafna m'iniex komda xejn hawnhekk jiena nixtieq nkunu severi ħafna u nrasnu sow l-affarijiet hawnhekk ma dux infett u fuq dak li diġà deċidejna Meta nafu il-suġġett huwa kumpless għall-aħħar li nitkellmu fuq it-tieni ġenerazzjoni ta' discendenti ta' animali klonati mingħajr possibilità ta' traċċabilità. kif nistaw nkunu ċerti, dawn huma l-mistoqsijiet kollha ta' tassib naħa tiegħi. Dawn dan huwa tħassib ta' ċittadini tagħna bżonn nisimgħuhom u nikkonsidrawhom u ma nagħmilx ma nagħmlux ta' affarijiet kif ġiġi. Mr. Jar. Grazzi l-Onorevoli Jar. Grazzi tassew, Sur President. Għandi żewġ kommenti. L-ewwel. Jekk inti issaqsi lil il-bdewa fuq il-klonar, inti tistabilixxi l-kondizzjoni ta' datati xil-klonar deġa qed iseħħ, irridu niċċaraw jekk dan hux diġa qed iseħħ l-ispeċi kollha jekk għandu x'applika l-ispeċi kollha u mhux biss għal bejjem imma anke għal annimali domestiċi pereżempju. U anke għal dak għandu ġasam traċċabilità u il dixxendenti ġifiri il-friħ li jiġu minn dawn l-annimali. Il-tweġiba onesta li mhux neċessarjament se tinżil tajjeb ma' kulħadd hija illi ma jistax ikun li dejjem nkunu nistgħu nintraċċaw kollox għalhekk ma nafx kemm it-traċabilità tista' tiġi implementata bissieħ. Jista, inti sa kemm il-ġenerazzjoni ta' tmur lura biex kun tista' tagħmel dawn tieħu dawn it-traċċi. Naħseb se nkunu mhux qed nkunu onesti jekk naħsbu li dan nistgħu nagħmluh. Nispera din hija tiġibu li tista' tisfankom. Grazzi l-Onorevoli Lojzo. Grazzi ħafna iva ħna se nkunu kontra dawn l-annimali klonati għal post raġunijiet l-ewwel ma nistawx insaqsu banda wahda l-intaċibilità tal-aħħar bħala rispett tal-konsumatur mbagħad ma banda l-oħra naċċettaw il-marketing ta' laħam ikklonat għax ovvjament m'hemmx intaċċibilità. U għalhekk ma nistawx naraw minn huma dawn id-dixxendenti tal-annimali klonati m'hemmx vantaġġi għal bdiwa kif jgħidu huma stess huwa biss mod eh, biex nħejju il- il-suq Ewropew biex l-istiruħu l-importazzjoni tal-laħam mill-Stati eh, Uniti permezz ta' TTIP. E, U għalek, mħabba diversità ġenetika, din iġib maħħa ħafna eh, ħafna fajt ħżina minħabba il-possibilità ta' epidemija u għalhekk it-trobbija tradizjonali hija tassew il-ġid tal-bdewa tagħna u għalhekk nistgħu ngħidu llum il-proporzjoni ta' trobbija tagħna jiġu mal annimali klonati u għalhekk din il-ġenerazzjoni hija tassew mhux floka. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew l-onorevoli Delaħaj. Grazzi ħafna, President għal persuna bħalli membru tal-parlament ġdijt, zerdi diskussjoni, tukonna tuġbaħsa dak li kena fuq il-GMOs u fuq eh, li kell ġdijt. Lek, irridu nkunu pragmatiċi, nużaw il-sens komun, naħseb li jemżon li insibu soluzzjoni li tkun iktar raġonevoli minn dik li aħna sibna għal gmos li komplejna nfarku l-Europa minn flok nibnuwa, grazzi. Għax mis Dornano. Grazzi l-Onorevoli Nano. Grazzi. Grazzi, President. Jiena dispeċini illi debattitu tant importanti jisiru kozzoni biex namlu eh, promozzjoni tal-globalizzazzjoni u minħabba eh, il-fatt illi najdu l-animali klonati, aħna mżon minn flok ikonna regoli internazzjonali. Le, Jina najt li da kollu huwa biss eh, eh, fatt illi aħna nkunu fjakki ħafna. Aħna rridu nsaħta l-Unjoni Ewropea li stati membri hemm bżonn jaqblu fuq prinċipji komuni ta' kummerċ tajjeb iva u nista' nindefendih imma ma naħsibx huwa flok nindefendu dimensjoni leġislattiva fuq livell eh, dinija bżon nikkooperaw b'mod effettiv għax jekk le inħallu mela li l-istati membri entitajiet demokratiċi ferm iktar minn il-Kummissjoni Ewropea deċidu huma koerenza ma l-aspirazzjoni ta' ċittadini tagħhom nixtieq inkun naf daqstant jekk il-Kummissjoni għandha f'moħħa illi jkun hemm iktar ħarsib fuq il-frontieri tal-Unjoni Ewropea u s diskussjonijiet bejn l-istati membri u d-dibattitu u koll jasal matul il-negozjati ta' TTIP u għalek jien nsaqsi sempliciment il-Kummissjoni u koll taħseb illi stabilixxi eżigenzi severi formali mhux negozjabli fil-qasam tal-klonar tal-annimali mrobbijin għal fini tal-bidja u maħniċ nitkellmu għawnes bis fuq il-lata ta' soċjetà u l-etika ma nsaqsi l-Kummissjoni għal dak li huwa privativi u riċerka għax jider evidenti illi il-klonar se jwassal għal proposti ta' bosta modelli ġenetiċi u regolamentazzjoni se timpona modelli fejn se jkun impossibbli il nħorġu b'deroga. Din hija kwistjoni fondamentali u hemm bżonn illi ma noqogħdux infettqu mill-ġdid. Grazzi. Oh, madam uh, Grazzi, ta' sew l-onorevoli xevjer Pirik. Dank Voorzitter, het gaat eigenlijk Grazzi tassew, Sir President, bażikament din hija kwistjoni ta' x'ser namlu, x'inhuwa permissibbli u xmux. U din mhix biss kwistjoni għall klona tal-annimali, din hija xi ħaġa li għandha impatt fuq il-persuni, impatt dirett fuq il-persuni, għalhekk rridu naraw passi ser nieħdu. Dan huwa importanti ħafna jekk inħarsu lejn ir-realtà, jekk inħarsu lejn dak li tassew qed jiġri għandek anke tliet ġenerazzjonijiet jew ġenerazzjonijiet lura fejn is-semen kien diġà eh, disponibbli fil- fl-Unjoni Ewropeja aħna qed nixorbu dak il-ħalib ma nafux aħna kemm nistgħu nixtru kemm huma klonati dawn il-prodotti. Irridu nkunu realistiċi, aħna kontra l klonari imma rridu nkun nafu x'inhu huwa veru u x'mhux. Mhux passi ser nieħdu jiena restaqċi emendi wkoll fuq is-sistema. Ta' traċċabilta u anke inna għaddejjin sija nitkellmu din però hija diskussjoni li tieħu ħafna aktar ħin. Grazzi issa naħseb illi tajjeb li nisimgħu mingħand il-Kummissjoni. Mhux għax biss u mistoqsijiet il-Kummissjoni, imma x'aħna nixtieq nkun nafu x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni. Għalek nat l-mikrofon l-Sinjura Xantal Pia kif isem il-Kommissjoni. Thank you very much, Mr. Grazzi tassew, Sur President, grazzi l-Sinjura Sommer tal-li prezenta dan il-rapport u l-Sinjura Moj u koll. Ewla qabel kollox jina nixtieq infakkarkom li l-proposti ġew sottomessi fil-Parlament u fil-Kunsill f'Diċembru tal-2013. U post il-bosta emendi li għanna aħna qbilna li l-klonar għandu jiġi projbit fit territorju Ewropew. Għaliex il-kol naqblu li dan huwa taħsara għall-annimali dan kien konfermatu kol mill-lefsa u jridu rikonoxxu l-fatt ukoll li l-proposti li għandna dimna jirrappreżentaw valur miżjus meta mqabbla ma' sitwazzjoni attwali għaliex l-ewwel qabel kollox noħolqu ċertezza legali li klonar se jiġi ipprojbit u dan huwa ċar anke għall operaturi ekonomiċi kollha fl-Ewropa. L-ikel mill-annimali li jkunu klonati se jkunu projbit u l projbizzjoni mhijiex limitata biż-żmien tista' tiġi riveduta anki għabbażi ta' rapport mill-Kummissjoni u għabbażi ta' informazzjoni xjentifika u dejta oħra li l-Kummissjoni tkun tista' tiġbor għalhekk miex proibizzjoni limitata biż-żmien imma suġġett ta' reviżjoni għaliex il-koll iridu narfu illi l-xjenza tista' tiżviluppa jista' jkun ukoll ix-xjenza ma tiżviluppax għalhekk irid naraw kun tas-sewet jiġri naħseb li hemm numru ta' elementi li għandna nirrikonoxxu b'mod ċaru realistiku. M'hemmx kwistjonijiet ta' benessri tal-annimali għal disċendenti tal-annimali klonati. Dawn l-annimali jiġu moħluqa permezz ta' tekniċi tradizjonali u dawk illi jkunu suġġett għal proposti tal-Kummissjoni huma dawk l-annimali li hemm ċans li jkunu klonati u fejn hemm kwistjonijiet ta' benesseri tal-annimali. Irridu għalhekk nara narfu illi qatt ma rajniex hemm problemi mal-laħam ta' tjur u mal-ħut. Għalhekk irridu illi dan nobtu mal-realtà, mal-realtà xjentifika u mal-kwistjonijiet ta' benesseri. Irridu koll nkunu konxi tal-fatt illi jekk irridu immorru li lin minn dak proponit il-Kummissjoni, irridu nkunu naf, irridu żommu f'moħħna il-prinċipju ta' proporzjonalità. Il-Kummissjoni konsidrat il-kussjoni ta' tiketjar, fejn għamilna studju għandu jkun disponibbli ta' din is-sena fuq l ispejjeż li jkunu involuti għabbażi tal impatta ta' valwazzjoni li aħna għamilna dan se jkun spejjeż konsiderevoli fuq il-pis li se jitpoġġa fuq l-industrija u fuq il-bdewa tagħna. Jekk se nintroduċu dan it-tip ta' tikketjar, Għasib wara jekk nintroduċu proibizzjoni fuq id-discendenti u l-ikkel ta' discendenti ta' dawn l-annimali Mim l-ebda raġuni ġustifikata biex namlu dan fit-trattat, per eżempju kustjonijiet ta' benesseri. Fl-aħħar nixtieq ngħid illi id-definizzjoni ta' klonar jekk iridu nibluha iridu nsommu f'moħħna li dan għandu ikun marbut mal-riproduzzjoni assessuali tal-annimali. Għalix din miħiex riproduzzjoni normali, l-essa għarfet li jem kustjoni ta' banisseri għalek id-definizjoni ta' klonar tittiġi infasla b'attenzjoni. U nirreferu għal asexual reproduction, riproduzzjoni assessuali nishtiq u koll. Nsirraħ moħ il-membri kolla illi il-proposti illi aħna restaqna ma jistawx ikunu suġġett tal-kompromess fil-kontest ta' TTIP. Din hija ħaġa li ma tistawx nagħmlu u bħala l-aħħar kumment jidher għabbażi tal emend li għandna jidher illi ħafna minnhom jimplikaw li ikunem evaluazzjoni ta' impatt oħra. U dan ikun ta' pis fuq il-bdewa tagħna u fuq l-industrija tal-ikel. Għalhekk dan għandu jiġi studjat u evalwat b'attenzjoni u jkun ibbażat skont l-artiklu relevanti ta' trattat grazzi ta' Sur President u grazzi għal darbohra l rapporter Grazzi lilek u koll għal dawk il-kommenti u tli ferm u anki tal-li tajtna ftit informazzjoni interessanti. Naħseb li issa nistaw nikkonkludu billi għal darbohra nerġa naddu l-mikrofonu li rapporter tana li se titkellem anki għas-Sinjura Moju nisimgħu minn is-Sinjura Soma. Iva, grazzi ħafna, Sinjur, Sur President. Grazzi u koll il-daw kolla li parteċipaw f'dan id-dibattitu l-lum. Iva, għal kemm il-darba iċ-ċittadini Ewropej ma jridux klonar. U fl-Unjoni Ewropea bħalissa ma mniex regoli fuq dan is-suġġett għalhekk qegħdin niddiskutuh. Fil-fatt aħna inna eh, naħdmu fuq li klonar għal bosta snin imma xorta għatmar nexxinna naqblu naħseb li jissa id-diskussjoni maturat u dana jiderċar ċar mid-diskussjoni li kena għawnek il-lum. il lum Aħna illum l-affarijiet kif illum ma nafux hemm fis Ewropew u dan huwa fatt. Imma huwa ċar daqs il-kristall illi rridu naħdmu biex ikonna regolamenti. Għanna bżon ta' regoli stretti. ċerti kollegi semmew dwar l-annimali għall-sport u li dawn l-annimali għandhom ikunu eżentati. Jiena ma naħsibx li għandu jkun hemm eżenzjoni fil-fatt, mbagħad l-annimali domestiċi, eh, l-annimali ta' kumpanija. Iva, din hija idea li li li toġobni, imma ma nafx jekk dan ux sej jidħol u jaqbel ma dak mal-kontenut ta' dan ir-regolament din hija xi ħaġa li forsi nistgħu insemmuha, almenu nsemmuha fil-futur. Mbagħad nkunu rridu nizguraw, illi nirregolawa din il-ħaġa għaliex jista' jkun illi jkun hemm eh, persuni li jkunu jridu jiklonaw dawk il-klip illi għom biex eh, jastum imposta liħor l biex ma jkollhomx għalfejn jidraw annimal ġdid. U il-FAO kienet diġa' ħadmet fuq il kwestjoni ta' traċabilita ħafna snin ilu u aħna għanna diġa eh, fejmiet ma' pajizi terzi fuq dan l-aspet l-importazzjoni qed issir minn pajjiżi terzi u din is-sistema ta' traċċabilità qiegħda tagħti riżultati tajbin. Għaliex ma nix nistennew illi s-sistema ta' traċċar ta' annimali klonati se tagħti l-istess riżultati. Għanna bżonn ta' proibizzjoni sempliċi orizzontali eh, għal prodotti importati minn pajjiżi li jippermettu annimali eh, klonati Mbagħad in-numru ta' ġenerazzjonijiet din hija xi ħaġa oħra li rridu naħsbu fuqha. Jiena nistieden lill-Kummissjoni biex tgħinna f'dan il-proċess ta' riflessjoni. Forsi aktar il-qudiem se jkollna bżonn nerġaw' naħsbu fuq dan is-suġġett għaliex fil-prattika dik il-problema mhux se tinħolo għaliex dawn il-prodotti mhumiex se jkunu fis-suq. Din hija xi ħaġa li ddiskutewha fl-FAO wkoll huma wkoll tkellmu dwar il-tiġijiet tal-ittikettjar u r-rekwiżiti. U l-istess japplika għal prodotti modifikati ġenetikament Naħseb illi dan kollu jista wkoll japplika għad discendenti wkoll il konsil tal-Ministri fem illi hemm maġġoranza qawwija ħafna li hija kontra li klonar u eh, naħseb illi fuq dan is-suġġett se jużaw is-sens komun. Issa jiena mhux biss smajt b'attenzjoni imma ħadd ħafna noti dwar il-kummenti li intom għamiltu jina dana kollu sa se niddiskutih mal-kollega tiegħi Ġulja Moj, diġà għandna dati fissati għal xi biex naraw kif se nkomplu naħdu navvanzaw fuq dan il-fajl. Il-vot se jisir fi 17 ta' ġunju jekk mhux sejra zbal, dana se jsir fil-kumitat. Ta' kollox minna ħati tiegħi, grazzi ħafna. Grazzi ħafna u fl-ħarnet infakkarkom f'dak li għadha kif għaltilna Sinjura Soma il-vot fil-Kumitat Konġunt isir fil-17 ta' Ġunju fit-tlieta. Aħna se nivotaw flimkien fuq dan ir-rapport u taħt l-artiklu 55 mannix punti oħrajn fuq l-agenda tagħna għalhekk nistgħu nagħlqu l-laqa konġunta tagħna nirringrazzjaw is-Sur Sikieski u l-membri kollha taż-żewġ kumitati għad-diskussjonijiet utli illi kellna. Grazzi ħafna issa raw se jiġri f'Ġunju.